nilqaw maħna is-Sinjura Vjanda Kell, il-membru tal-Parlament tal-Irak. Ħadd se e, jinsa il-diskors li kienet għamleti e, fawussu li għadda fil-parlament ta' pajiza fej kienet qed titlop li jinħelsu in-nisa tal-jeżidi li kienu maqbuda minn dak li msejjaħ l-Istat Islamiku. Is-Sinjura Dakel hija kumpanjata minn delegazzjoni ta' nies jeżidi li huma vittmi tal-ISIS. Sinjura Diljar Said Jazza, Sinjura Aesh Taha Othman, il-Sinjur Korxed Otman Jusif u aħna il-kol verament nroddulkom dan l-apprezzament tagħna nixtieq norukom l-apprezzament tagħkom. Għal-kuraġġ li jorejtu u aħna se nkomplu nejnukom fil-ġlida tagħkom id-dritt li għandhom n-nies jazidi li jgħixu b'dinjità u anki li jgħixu il- fidi tagħhom l qawkom maħkom fil-Parlament Ewropew fl-awla tad-Demokrazija Ewropea. Nilqawkom.